tal-prodotti tagħna biex bekk aħna niklu tajjeb u niklu wkoll biex nibqgħu f'saħħitna grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi għal kwalità tal-prodott u anka tal-interventi tagħkom. Mela, il-votazzjoni għal dan ir-rapport issir għada mela il-punt li jmiss fl-aġenda tagħna huwa is-arrija tal-Kummissjoni dwar il-laqa tal-G20 tal-Ministri tal impliq li ħassir f'April. Mela, ħanti jom naqra ċans jitlu f'postom? Je la euh, Mela, l-ewwel ħanati l-mikrofonu lil Sur Laszlo Għandor Fissem il-Kummissjoni. Signora President, onorevoli membri, il proġezzjonijiet tal-ILO juri illi ir-rata ta' għazz fl-Unjoni Ewropea u il-pajjiżi industrializzati qed kompli tola u ħatibqa' sejrek sal-2011 u il-żewġ miljun persuna f'pajjiżi li qed jiżviluppaw li ħaj jispiċċaw fil-faqar dan ifisser jiġifieri li ħajkun hawn wieħed punt ħames biljun fid-dinja li juma foqra. Dawn il-figuri jitkellmu waħedhom il-din turi u koll eh, l-impat li kolla din il-globalizzazzjoni li kem bżon azzjonijiet globali biex insolvu dawn il-problemi globali. Jissanu l ħraf Bitsberg, il-mexxejja tal-G20 għalu illi ħaj jiggarantixxu il-xogħol huma ftemu biex ikollhom għafas għatkabbir kabbir u għal impjieg għal ġejjini. Da u affarijiet li aħna għom merħba aħna napoġġaw kwalunkwa għafas stazzjonijiet li jpoġġi eh, il-xogħol ta' kwalitajiet la fil-qalba tal-ekonomija tagħna dan l-approċ juri realtà illi l-impjieg huwa eh, eh, fil-qofol ta' din il-kriżi u din l-irkuplu huwa importanti ħafna fil-Pittsburgh il-mexxejja Eh, talbu laqa għal ministri tal-impjeka il-mandat se jkun biex jaraw situazzjoni kifini u jiddiskutu il-politika titieħed eh, eh, u x'miżuri hemm bżonn barra minnek il-ministri jridu jaraw il-politika tal-żvilupp u taħeliet il- protezzjoni soċjali u prassi tajba biex jassikuraw li l-ħaddiema ikunu jistaw anka javanzaw fit-teknoloġija u fix-xjenza. Din il-laqa se ssir fil-Washington DC fil-20 u 20 ta' April il-Kummissjoni u l-Presidenza Spanjola ħajkun għadin jipparteċipaw il-Kummissjoni qed taħdem il-qrib ma' jellow biex tipprepara għal laqa illi ħajoffrinna mod partikolari opportunità biex nipromuovu eh, din il-ħaġa fuq livell dinji u fisem l-Unjoni Ewropea l-applikazzjoni tal- eh, l-standards tal-ILO u l-sforzi biex nilqu l-anijiet ta' sigurta soċjali bażika huma kruċjali. Barra minn hekk il-mandat Eh, jinkludi żvilupp tal-ILO u anka organizzazzjoni toħra internazzjonali tal-taħriġ eh, strateġiku. Il-Kummissjoni qed tagħmel tagħti l-appoġġ tagħha din l-inizjattiva tax-xogħol u din hija waħda mill-istrateġiji tal-2020 l-agenda għal ħilit ġodda u xogħol ġdid. L-isfida ewlenija hija li nimxu l qoddim bi-strateġija biex eh, il-ħaddiema jerġgħu l lilhom infushom u anka għall-edukazzjoni għal żaża l-involviment tal-imsiba soċjali eh, ħazzit il il valur il-dialogu huwa importanti ħafna meta wieħed ikun qed iddisinja l-miżuri fil-qasam tal-impjeg u l-Kummissjoni lesta li taqsam din l-esperjenza tagħha mal-imsiba tagħha internazzjonali kummissjoni ħat informa li l-Parlament dwar il-progress li jisir fil-laqa tal- Washington. Il-laqa ministerjali ħatkun opportunità għalina biex niżviluppaw miżuri ġodda illi formaw il-qafas għal wara il-kriżi. Dawn miżuri ħajnuna biex noħorġu minn din il-kriżi u biex ikonna ix-xogħol eh, u nelbu il-kriżi e, u l-importanza huwa li jkollna l-orjentazzjoni għas summit tal-Kanada u mbagħad tal-Korea iktar tard din is-sena. Grazzi Komissarju. Is-Sinjura Laurent Chartier għal żewġ minuti. Grazzi ħafna. Komissarju kollegi. Fil-kriżi ekonomika u finanzjarja attwali dan is-summit tal-G20 jobbligana biex uh, nindunaw illi l-ewwel għan illi rridu niksbu huwa li jkollna aktar xogħol għal ħaddiema tagħna din hija neċessità minħabba li wieħed ma jistax ikollu integrazzjoni fis-soċjetà jekk ma jkollux integrazzjoni fil-suq uh, tax-xogħol u għalhekk pala preparazzjoni għal G20 il-motto tana lan u lini tana u għalini ġildu kontra il-qat u inti komissarju da kemet issa illi il-qat zdid b'mod konsiderevoli fl-Unjoni Ewropea u anka fid-dinja u aħna nistgħu naraw illi l-inugwaljanza edha dejjem tikber u illi din hija aktar għolja fost iż-żaza fost il-ħadima temporani fost in-nisa u fost l-immigranti. Illum naraw illi 21.4% taż u huma bla xogħol u qabel din il-figura kienet 14.7 senta ilu kienet 14.7 ġifieri edin naraw kemm din irata rata qolit malajr għalhekk fuq livell Ewropew fuq livell dinji rridu naħdmu flimkien biex ikollna strateġija internazzjonali li tippermettilna illi nintegraw il-nies nies eh, eh, u li eh, naraw il-koezjoni u xogħol huma il-pilastri tas-soċjetà tagħna hawnhekk irid infakkar illi il-patt tal-ILO għall-impjieg se jatina anka em, kriteri biex nħorġu minn din il-krizi. Il-Komissjoni x-proposti għanda wara għal wara l-2010 dwar is soċio ekonomiku ibbażat fuq trasparenza. Il-Ministri tal-Impjek u x-xogħol m'għandhomx jinsow waqt is-summit illi huma ħaj irdujatu jagħtu kont ta' kwalinkwa żieda fil-qata illi Eh, eh, għaw eh, li speċjalment f'dawn l-aħħar xhur l-Unjoni Ewropea qed tistenna ħafna affarijiet minnek, Kummissarju, u qed nistennuk li tuħu azzjoni li kura liċ ċittadini u tipprovdilhom xogħol. Grazzi ħafna. Żewġ minuti issa kellim Limes, Signor President, grazzi, eżis kollegi, <coughs> Kummissarju, jiena kuntent ħafna il għana l-opportunità li konna dibattitu l-lejla pala preparazzjoni għas summit li se tmurru għalih f'Washington fl-20 u 21 ta' april. U s-Sinjura Perez kienet mexxejja f'dan. Sfortunatament ma kienx f'pożizzjoni tkun hawnhekk, allura qed nitkellem għat-tnejn li aħna. U preparat xi papers hawnhekk li intom żgur tkun interessati fihom hawnhekk bil-Franċiż. Kummissarju. Ir-rata ta' nuqqas ta' impjiegi hija ta' 10%, 10% u għan iktar minn 1.5 biljun ruħ li qegħdin fil-faqar fid-dinja kollha. Dan ifisser li 200 miljun ruħ iktar se jkunu fil- fil-faqar bħala konsegwenza ta' problem li għaddejjin minnhom aħna kuntenti biex xogħol li wettaqtu bħala preparazzjoni għal das summit, dak li għandu xasamma ma l-imsieħba soċjali, dak li għandu xasamma dialogu. U laqa Pittsburgh. tkellmet dwar id-dimensjoni soċjali u l-sfidi mikroekonomiċi u nasab huwa ta' importanza assoluta li aħna nħarsu lejn dawn biex, eh, biex il-kriżi ntemmuha E, dawn din il-kriżi m'għandix tkompli tkisser pajjiżi iktar milli diġà Dan din l-istrateġija ta' eżitu m'għandix lan tagħha li tħassar il-mod modell soċjali. Di għandha tkun kwistjoni ta' soċjetà il-modell soċjali għandna insibu l-kaptu ta' daw il-problemi li għedin nifaċċjaw irridu nħarsu lejn ir-rapport li saru mill-ILO u l-OECD għax daw jitkellmu dwar inegwaljanzi soċjali u importanti għal politika li tindirizza l dan. <coughs> Ir-raġuni li saret mill-Kunsil tal-Ekofin biex jitneħ biex jitneħħa l-appoċ għal dawk li m'għandhomx impjieg mhux aċċettabbli u l-Ministri tal-Finanzi u tal-Impjegi jridu jiġu flimkien biex jisibu soluzzjoni ta' il-problemi għana tinserħu fukom. u l-Presidenza Spanjoli biex jisibu problema għal dan u jisibu soluzzjoni għal din għal-qalba tal-kwistjoni. Grazza. Grazzi, Signora Berez. Is-Sinja Harkin għandha l-kelma. Grazzi, Komissarju, kollegi, kollegi Komissarju huwa assolutament kruċjali li il ministru ta' xogħol Olimpiki tal-G20 jiltaqgħu għal dan biex si għal dawn il-problemi li innuqqas ta' impjiegi u nuqqas ta' sigħat ta' ħidma qegħdin edin jamlu edin jamluwa diffiċli għal f'dak li għandu xesam ma' redditu tal-impiegati qed jintelfu ħafna impjiegi disċiplina fiskali m'għandix tieħu post ta' pjan ta' stimulu għal posti għal postijiet anka da qed f'ħafna pajjiżi anka f'pajjiżi l-Irlanda aħna qegħdin indemmaw l-impjegi. Il-Ministri g ridu iridu ridu jintraptu jintrabtu il joħolqu xogħlijiet eh, diċenti u li kunem u koll taħriġ u taħriġ minn ġdid għal dawk li tifittxu il-xol. Hemm bżonn li kunem implementazzjoni ta' politiċi li jmurru li huma li jaqblu mal diversi prioritajiet tal-ILO u li m'għandniex inħassru l-impjiegi li għalna minħabba din il-kriżi. Grazzi. Is-Sinjura Figueredo Ija l-kelima li mis. Grazzi, Presidenta. L-Unjoni Ewropea għandha mexxejja u għal mexxejja li li jieħdu l-pis tal-kriżi ekonomika li għaddejja minna l-Unjoni Ewropea u barra minna għanna kriżi monetarja u finanzjarja fidejna. Imma hija kwistjoni wkoll tas-swieq u kif dawet jaġixxu f'dak li għandu x'jaqsam ma' ftejmiet ma' pajjiżi terzi dwar is-suq mingħajr ma jidu kont tal-ħaddiem man kwestjoni ridu nħarsu lejn il-politika tax-xogħol fil-suq tax-xogħol illi waslet ukoll għal esklużjoni mill-impjiegi dan għalina huwa kapitaliżmu għanna problema massima qed nitkellmu fuq miljuni ta' ħaddiema li issa xaj jintefaw faqar estrem qed nitkellmu fuq miljuni ta' nies, speċjalment nisa u tfal li ġew mil quta ħafna b'din il-kriżi qed nitkellmu fuq tibdil li sar fis suq tax xogħol u meta niġu għad-drittijiet soċjali din hija kwistjoni ta' drittijiet u aħna ma rridniex qegħdin naqblu mal-konvenzjoni tal-ILO mingħajr impiegi aħna ma nkunux nistgħu insibu tarf tal-kwistjoni. U issa s-Sinjura Kantz għal minuta u nofs. Grazzi, signora President, l-ewwel. Taħt il-G20 Ix-xogħol fi ministri ta' sigurtà jiltaqgħu u din hija aħbar tajba lilna. U dan huwa eżempju tajjeb, l-aħjar eżempju tajjeb biex inġibu fl-imkien il-Ministeri u mhux biex ħarsu mhux biex jisħarsu bislej l-aspetti li joltuhom imma anka il-bżonn il-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol meta qegħdin għaddej minn żmien fejn huwa importanti dan għax minħabba il-fatt l-impiegabilità u x-xogħlijiet huma ta' importanza kbira fi żmien ta' kriżi li għaddejjin minna. L-estremizmu palissa qed jiżdied. <clears throat> Allura għandek il-periklu fuq terminu itwal, ikollok il-periklu li x-xogħol, ministri tax xogħol wetqu l-ħidma tagħhom tal-politika tagħhom biex tittejjeb li tittejjeb is-sitwazzjoni f'dak li għandu xasemma impjiegi biex jiġildu l-faqar. Allura din se twassal mhux biss tal-koeżjoni ma biex ngħidu ngħinu lin-nies biex jgħinu lilhom fushom. Jiddispjaċina li l-Parlament ma dottax l-ebda pożizzjoni biex tieħu magħha l-laqa u allura l-messaġġ jista' biss isir motorali. <clears throat> U issa, grazzi, il sinjura Elizabeth Linna għal-minuta. Il-kriżi finanzjarja laqtet lin-nies motie besu u għalhekk iridu niżguraw li jkollna eżiti pożittivi minn laqat tal-Ministri tax-Xogħol Impjiegi tal-G20 jien xmen nixtieq nittama li jkollna eżiti pożittivi u mhux nikkonċentraw biss fuq is-settur finanzjarju imma jinħarsu lejn l-impatti soċjali wkoll. Aħna nafu li hemm nuqqas ta' impjegabilità ma' b'ħafna pajjiżi u mad-dinja kollha. Imma rridu naraw x'nistgħu nagħmlu biex nerġgħu indaħħlu lin-nies fuq il-postijiet tax-xogħol. Taħriġ u taħriġ miġdid huwa importanti biex inkopru l-ħtiġijiet tal-mument, nidentifikaw l-aħjar prattiċi minn pajjiżi li diġà introduċew miżuri diversi għanna bżon nħarsu lejhom u naraw kif nistgħu napplikawhom għal pajjiżi oħra biex nippruvaw ngħinuhom, ngħinu l-soċjetajiet marginalizzati x'qed jiġri f'pajjiżi oħra għaliex m'għandniex għaliex m'għandniex nitalmu minnhom il-konvenzjonijiet tal-ILO għaliex mhux qed jiġu implementati. Idu niżguraw li drittijiet tal-ġnus maquda dwar persuni diżabbli jiġu implementati. Grazzi. Grazzi, Sinjura Lin. U s-sur, issa s-sur Thomas Handel għal minuta waħda biss. Signora President, Kummissarju, kollegi, is-summit G20 Pittsburgh tana bazit soda i-proponar kupru pjantar kupru e, e, permezz ta' impjiegi diċenti u ta' priorità wkoll għat kabbir ekonomiku il-Ministri tal-Impjiegi tal-Unjoni Ewropea għandhom jħarsu lej il-Ministri tal-G20 u għandhom jitolbu għam biex mux jirtiraw minna, minna imma biex joħolqu iktar impjiegi u biex jizguraw illi jista jkunem kontratti temporanji li jistaw jiġi garantiti u t-tielet investiment pubbliku fl impiegi u tkabbi li huwa favur l-ambjent li konna miżuri protettivi li jizguraw li aħna għanna purchasing power fissu suq intern li jissielet kontra il-faqar. Important li kunem sħubija bejn il-ministri u li id-dialgu soċjali ikun iktar imsaħħa. Grazzi. Grazzi, sul Hendi. U issa s-Sinjura Silvana Rapti għal-minuta. Mikrofonu lis-Sinjura. Iva tajjeb, grazzi ħafna. President, Komissarju, Sinjuri, l-20 ta' April se jara Premier f'Washington li għall ewwel darba l-Ministri tal-impjegi mill-20 l-iktar pajjiż sinjur se jiltaqaw u l-vuċi Ewropeja bżonn li tiġi mismuwa u b'mod b'saħħtu għandek 4 miljun impjieg li qiegħed fil-bilanċ li jistgħu jintilfu fis-sena li ġejja li ħajkollu impatt fuq koeżjoni soċjali u fuq il-relazzjoniet industrijali li tkun ta' krizi għall-Europa huwa vitali illi aħna jkollna nijiet realistiċi li jkunu speċifiċi u li nistgħu nagħtuhom miżura. Ikollhom din kwistjoni ta' għanijiet fuq terminu twil u dawn jiridu jkollhom ukoll jiġu banijiet fuq terminu ta' żmien qasir <clears throat> huwa vitali li aħna niggarantixxu drittijiet soċjali u drittijiet ta' pensjon ta' tirar l ħaddiema hija ma ninsewx l-impiegi jista' imexxi it-kabbir. Ma nistgħux nitkellmu fuq politika soċjali mingħajr ma nitkellmu fuq il-fatt li l-impiegi u l-impjegabilità hija kriterju vitali, importanti. U allura importanti illi ikollna ministri ta' xoritu u impjiegi u mhux ministri eh, illi jkunu bla xogħol, grazzi mingħajr il-bidla tal-loġika fejn il-privileġġi tax xogħol mingħajr ir-ridistribuzzjoni e, e, e, tal-welt u sigurtà soċjali għolja di daw kollha jgħinuna fl-irkupru ekonomiku u biex noħorġu minn din il-riċessjoni dan din il-laqa tal-G20 ħat galvanizza dan is-settur li tipproduċi pjana apposta li jipromuovi li impjiegi u li jkunu kol favur l-ambjent. Ikun hemm taxxa minant min jiflaħ biex niġġieldu l-faqar. Sistema ta' sigurtà l-professjonisti u taħriġ flimkien ma' riċerka pubblika li tappoġġja il-futur ta' ekonomija sostenibbli fil-futur. Grazzi. Lejarik u issa s-sistema KHDI. is Signora Tzika għal-minuta. Grazzi, Presidentu Kommissarju il-laqa tal-G20, il-ministri tal-G20 id-deċidrew li l-priorità fl-ekonomija huwa li nżommu ma l-impjiegi li għanna un noħolqu <coughs> iżjed. Il-iżjeda ta' it kabita 3% li joħroġ mill-ILO juru li aħna se jkollna nuqqas ta' xogħol li ħajjiżdied sfortunatament sa nofs 2011. Dan se jkun ta' impatt negattiv anka fuq il-budgets tal-istati membri, il-ministri impjiegi fil fil-G20 għandhom jisaqsu għal appoġġ moti li dawk in-negozji fid diffikultajiet u dan ir-rapport u dan l-appoġġ għandu jsir sakemm ikollna rata ta' nuqqas impjiegi li tibda tonqos Idu nsibu miżuri biex nappoġġjaw il-ħaddiema fiċ-ċivil u dawk li jitħaltu li jitħallsu mill li jitħallsu mill-taxxi tal-pubbliku bħal pereżempju għalliema li ħajt tilfu l impjiegi tagħhom. Grazzi minuta għas-Sinjura għas-Sur Grazzi, Kommissarju, President Għanna kunu kontenti li l-G20 għal-ewel darba ħatil taqa taħt bħala ministri tax xogħol u l-impjiegi. <clears throat> Kien hemm iftajim li għandu jkun hemm enfasi fuq eh, il-preservazzjoni u l-ħolqien ta' impjiegi ġodda. Sfortunatament issa la fejta din jiddeterjoraw mad dinja kollha u xi stati membri F'xi stati membri ir-rata ta' nuqqas issa tela tarra ta' kritika. Għanna impjanijiet li iwaslu għal mass flows fil-enterprizi zaru ta' daqs medju għandek il-biżar fin-nies u dizappunt fin-nies dawn mhux sej dawn huma karatteristiċi li mhux se jgħinu biex noħorġu minn din ir-riċessjoni. Grazzi. Il-kellim li jmiss. U il kellima li jmiss mbagħad tikkonkludi l kgdi KGDI. Grazzi, Signora President. Komissarju, naħseb li għanna nifirħu l-fatt li għall-ewwel darba il-Ministri tax-xogħol u l-impjiegi ta' tal-istati fid-dinja l-iktar b'saħħithom se jiltaqgħu flimkien biex jiddiskutu l-possibiltajiet għal jikkombattu in-nuqqas ta' impjiegi u joħolqu impjiegi ġodda. Din hija kwistjoni komplikata għaliex l-Unjoni Ewropea biss għandek mal-5.5 miljun zazuhu zazuwa li jedin bla xogħol. <coughs> per jiena jina mill-Litwanja għandek 300.000 ruħ li huma reġistrati bla impjiegi din hija l-ewwel darba fuxin sena ta' indipendenza. L-istati l-iktar b'saħħithom ehm, tawlhom infushom miżuri speċifiċi li għandhom jiprovdu mhux biss għal impjiegi ma impjiegi li jħallu ħafna liħ u li jagħtu wkoll lok għal għejxien adegwat. Allora jina veru nittama li dawn id-deċiżjonijiet naslu għal-jom. U din dan huwa tmiem il-proċedura KHDI. Issa l-Kummissarju biex jikkonkludi. Grazzi President. Onorevoli membri, jina kontent li din id-diskussjoni qed issir illum e, lejliet il-laqa tal-Ministri tal-Xogħol tal-G20 mhux se jkun dan huwa l-uniku, mux se jkun l-uniku summit illi ħaj jisma il-vuċi ta' l-Unjoni Ewropea fuq dan is-suġġett, imma hemm summit or li ħajġi ħafna qabel illi għandu jisma dak li qed intajdu llum jien għandi f'moħħi summit ta' għada fi Brussell. Illi għandu l-opportunità li jappoġġja l-aġenda ta' l-2020 illi għal pilastru inklużiv biex insaħħu l-impjegi u naqsu il-faqar b'miri serji introdotti fil-li huma parti mis istrateġija Naħseb wieħed irid japprezza illi din il-kriżi serja fil-ekonomija tad-dinja f'dawn l-aħħar snin qegħdin ngħixuha u mhix kwistjoni ta' statistika imma jiena naqbel mas-Sinjura Gens illi aħna wkoll iridu napprezzaw ir-riskju politiku. <clears throat> ir-riskju li din il-kriżi qiegħda tpoġġi fuq il-ċivilizzazzjoni Ewropea u nittama li l-mexxejja li ta' għada jifmuħ dan u li jaslu għal ċerti konklużjonijiet eh, responsabbli mingħajr dan ikun diffiċli ħafna biex nirrappreżentaw il-valuri Ewropej tagħna mad-dinja kollha. Id-diffiċli li aħna nuru kredibilità fil-mod kif aħna din nintrabtu li nindirizzaw in-nuqqas impjiegi u biex niġġieldu l-faqar fiħdan il-G20. Meta jiltaqgħu il-Ministri tax-xogħol u l-impjiegi fil- f'dan il-kuntest kemm jekk jiltaqgħu il-Ministri tal-Finanzi rridu naraw dan Imbu importanti però li l-passi qed isiru u għandna l-kapaċità li naqsmu bejnietna l-esperjenza u l-opinjonijiet tagħna. u minnu <coughs> il-kriżi finanzjarja ġiet indirizzata l-ewwel mill-gvernijiet u s-saħħa tal-baċitarja ġiet diretta għall-istabilizzazzjoni tas-setturi bankarji il-bank banek rikapitalizzaw li l-om infusom u saret e, il priorita kienet li huma jistabilizzaw ruhom. Issa rridu bħala priorità insaħħu l impiegi e, strateġija ta' eżitu illi ma ta' miex ħsara li l impiegi li jazistu bħalissa, anzi li jkun hemm iktar investimenti l ewwel ħaġa. Irridu nieħdu deċiżjonijiet għal ħolqien ta' ordni finanzjarju, stabilità u neħħu l-pressjoni fuq gvernijiet ta' stati membri illi jagħmlu kats sfortunati f'dak li għandu xeqsam ma l impiegi Nemmen illi la jellu hija l-ġebla tax-xewka, hija l-istandard tagħna u id-diskussjoni magħhom hija importanti U dan huwa livell importanti ħafna lina li naslu għalih u biex nimmiraw lejh fir-relazzjonijiet ta' impjiegi. il ġi 20 u importanti hija opportunità importanti biex aħna norbtu diskussjonijiet ma' dinja ta' barra u <coughs> jinkoraġina mhux biex niddiskutu dwar relazzjonijiet ta' xogħol imma anke bħala relazzjonijiet u kwistjonijiet bħal najdu għana taxxa ta' tranzazzjoni li qed tiġi eh, diskussa mal diversi naħat tad-dinja xi kultant iva, xi kultant le, u anka xi kultant ċerta attenzjoni fir dan l-Unjoni Ewropea. Allura jina nuħu pjaċiri li nisma dawn il-kummenti u naddi dawn il-kummenti li sħabna fil-G20. Grazzi ħafna lil kummissarju dana jikkonkludi dan id-dibattitu. Issa l-punt li mis fuq l-agenda għanna stqarrija tal-Kommissjoni għal ġida kontrattur berkolozi, il-Kummissarju